napprovaw il-proċedimenti. Eh, Il-President iċċiva il-pożizzjoni tal-ewwel qari fuq il-kwistjoni tas sustanzi ġodda psikoattivi li jridu jiġu inklużi taħt id-definizzjoni tal-kelma droga. Il-titlu ser jiġi eh, pubblikat fil-minuti eh, tal-proċeduri tal-lum. il-tlet xhur biex il-Parlament jadotta tal pożizzjoni tiegħu jibdew minn għada is-6 ta' Ottubru 2017.